kemm aħna kuna nistgħu ngħidu li dawn ir-rapporti huma rapporti oġġettivi u b'xi mod enu biex jirriflettu s-sitwazzjoni fir-reġjun eżatt kif inhi. Grazzi sur Poreba. Ekk wasanna fit-tmiem il-dibattitu konġunt nivvotaw fuq dan iż-żewġ rapporti għada wara il-11 nofs. Il-punt li miss fuq l-aġenda tagħna huma il-diskorsi ta' minuta taħt il regola 150 u issa nati il-mikrofonu l sinjura Zaborski. Ďakujem pan predseda. Dnešné popoludnie sme venovali ľudským právam. Rada by som v tejto súvislosti... Grazie, President. Illum tkellimna ħafna dwar ġiti tal-bniedem. Nixtieq nagħmel żewġ punti f'dan ir-rigward. F'April 2012 hawnhekk qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal bnidem fid-dinja U dan kien din kienet is-sena ta' drittijiet tal-bniedem is-sena li għaddiet fil-fatt. Ma nistax nifhem kif is-Segretarjat tal-Kunsill ippubblika il-rapport tiegħu fl-2011 u aħna qegħdin nitkellmu dwaru illum meta qed diġà is-sena ta' drittijiet tal-bniedem. situazzjoni f'ħafna pastijiet eh, madwar id-dinja marret allar mill-2010 nixtieq nistlob illi il-kampjonat tal-ice hockey, per eżempju, m'għandux jisserħa fil-Belarusja din id-darba għaliex eh, il-poplu temmek vera jistaqilhom il jaraw imma mussew illi jisfrutaw jew kollha monopolju fuq il-Belarusja issa l-kadim li jmiss mux etaw, allura naddu għas-senjura Bilbaw Barandika. Grazzi. Fil-26 ta' april ħankunu għedin nfakru 75 anniversarju tal-bombardjament ta' Gernika fil-żmien fil-gwerra Spanjola. Dak iż-żmien kienet jippruvaw teknika kontra il-poplu u uh, Franco kien qed uh, jattakka uh, instituzzjonijiet Baski u issa Guernica hija simbolu ta' paċi madwar id-dinja minħabba il-pittura um, um, ta' Picasso. Kien hemm dak iż-żmien kien Franco tal-gvern talab anzi il-maħfra um, tal-poplu Bask ta' dak li sar, atroċitajiet li saru, issa qegħdin jgħidu issa illi l-impunità li tal-Franco kienet iċavetta għal suċċess u tranzizjoni ta' Spanja demokrazija. U minħabba fek l-unika maġistraturi qed jippruvaw jagħmlu stħarriġ fuq il-rejati tal-gwerra spiċċa li ġirvinat il-karriera tiegħu ta' mħallef u issa nuża l okkazjoni biex nitolbu ġustizja u nħalsu l-ura dak il kollu li aħna ħadna jew il għawit ta' Franko ħadu mill-libertà ta' poplu dak iż-żmien. Grazzi. Jessur Alfonsi mux jetaw. Naddi il-Onorevoli Makalski. Grazie Presidente fuq Lukashenko fuq dittatura fil-Belarusja f'dawn l-aħħar snin eh, eh, kien hemm żewġ ħabsin politiċi li nħelsu imma l-Unjoni Ewropea wriet illi hija lesta li tkun qiebsa meta jkun hemm bżonn biex tikkondanna ir-reġim ta' Belarusja. Iżda ma jistgħux neskludu l-fatt li sa fil-ħabsijiet hemm eh, għexieren ta' ħabsin politiċi għadlom hemm. U aħna rridu nżommu l-bidda tagħna u s-sforzijiet tagħna li ġon l-isforzi qed jirrendu l-frott. Nittama illi mhux biss il-Parlament tagħna ma l-Parlament Ewropew kollu kebbu bus se juri ruħu dajjef billi eh, iżom lura milli nagħmlu passi il-qoddim żewġ passi lura. Aħna irridu nżommu sot biex għaxdan jista' jwassal għal benefiċċju minn żewġ naħat. Yes, folgt eh, kollegi Morganti. Grazzi Sur Migalski. Sur Morganti, grazzi. Dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm episodji illi ħallimeta ruħi li huma ngħid li huma kurjużi kieku huma dawn jirrappreżentaw idea gravi u perikolużi. Hemm eh, xi riċerka parti riċerkaturi folot illi għalu li jridu jirġaw jibdew jaħdmu fuq il-Divina Komedja e, u jgħidu li di ma tiswa xej u miex e, ġenwina. Jew xi ħaġa li rkonoxuta madwar id-dinja l-opra. Wis referimenti razzisti u islamisti e, u għalek irridu narawa fid-dawl moderna. Aħna u koll ma rridux Noqdu attenti, ma sax naqbdu ma naqdu nsemmu ma nsemmu ċertu opri, immerdu naqdu għon kif għom, mux fil-dawl li iktar wasal għal razzizmu. Aħna irridu illi naċefolaw kulturi kollha ma laqas ma rridu niċħdu l-kultura tagħna stess u l-oriġinijiet u tradizzjonijiet tagħna stess. Danka kollegi Morganti, es folk fra Kollegin Matjas. Grazzi, Issa, s sinjura Mattias. Grazzi, Sir President. L-ħar ġimma l-Portugal votaw favur għal trattat l-aktar reċenti fiskali li fisser li eċiren ta' snin ta' stupidità issa laħqu l-aqwa tagħhom. U u ħatmu qed jobdi li ċerti akkademiċi dan huwa ta' periklu minħabba il-kampanji li saru li kienem vot favur il-parlament vota l-umiljazzjoni tiegħu se jkun hemm dan il-budget fiskali il-Portugal u mbagħad kien hemm ku tal-Unjoni Ewropea il-poter tal-flus kontra l-poter tal-ċittadin. L-aħħar darba li se jkun hemm vot bħal dan. Grazzi li Sinjura Mattias, Mr. Robert Mar mhux qiegħed ta' Għalek, s-sassur Revelini. Grazzi, President. Situazzjoni fl-Italja drammatika u s-sem tana fl-Europa hija krizi dan għax li ħaddiema eh, Taljani ma jifmux l-Europa qed jitilfu xogħolhom minħabba li kumpanija qegħdin jgħalqu biex imorru oħra fejn il-xogħol jiswa inqas il-Bank Ċentrali Ewropew jgħat suppost eh, jgħati eh, kreditu l-SMEs mela fil-fat jgħat jgħin biss il-banek. Jekk eh, ikunem gvern elett demokratiku fil-Italja dan ġi sostituit issa minn xi ħadd li iżid biss it-taxxi mhumiex jifmu l-Ewropa jekk il-sajjeda Taljani li għandhom il-konfina mal- Eh, Kroazja li dal-waqt se titħab magħna mhumiex qed jirrispettaw u ma jifmux laqqas jekk huma jidħlu biex jisfruttaw ir-riżorsi tagħna pajjiżi li m'għandhom x'jaqsmu mal-kontinent tagħna li għandhom eh, eh, frontieri definiti sew mill-istorja. Din għamlek il-President jinterrompi lil kollega. Grazzi, Sur Sur Inter. Grazzi, Sur President. Il-problema tal tas-CIA u tad-detenzjoni fl-Unjoni Ewropea issa edha importanti wkoll għall parlament Ewropea. Tajjeb li nitkellmu dwar il dan il-ġlida tat terrorizmu tkun importanti daqs il- drittijiet tal-bniedem irridu niftakru li wieħed meta jakkuża ċerti stati minn qatt mingħajr ma jkollu prova huwa ħaġa abbużejva r-Rumanija dejjem kienet akkużata li kienet qed iżżomm ċentri ta' detenzjoni tas CIA u dan dejjem kien eh, fl-aħbarijiet. Meta b'mod internament sar, eh, sar din it-tfittxija ma kien hemmx dawn iċ-ċentri meta wieħed jipprova jsib il-verità ifisser li rridu nanalizzaw id-data objettiva li fil-każ tar-Rumanija kienet ipprovata li dan ma jeżistix. Grazzi lis sur Enċu, is-Sur Gallagher. Jina naħseb il-ratifikazzjoni tal-kumpat fizikali huwa blok biex l-Irlanda tirkupra u anke fiż-żona ta' żona Ewrosija. Għal ħafna snin kien hemm regoli ġodda biex nirregolaw eh, servizzi finanzjarji u l-industrija ta' dan u wissa għanna xaħġa ġdida li qed tiġi proposta mill-Unjoni Ewropea biex tagħti iktar stabilità li zona ewra. Sakemm ma jkunx hemm stabilità fiż-żona ewra se jkun diffiċli biex ikun hemm l-irkupru ekonomiku. L-istabilità finanzjarja toħloq il-kondizzjonijiet biex ikun hemm impjiegi u l-pajjiżi li jirratifikaw dan kollhom aċċess għall istabilita u għall-mekkaniżmu Ewropew tal-istabilità huwa importanti dan għall-Irlanda fejn għandu x'jaqsam għall-swieq internazzjonali finanzjari dawk li kienu kontra dan it-trattat iridu jiraw kif dan se jsir. Grazzi ħafna Sir Gallagher, Sir Tavares. Grazzi, Sir President. Jena sentenni ir-realtà taqsim il-qalb ta' Gini Bissaw. Et ikun rapport tal-ġnus maquda tal-2011 għalet illi hemm gżejjer madwar ta' eh, Gini Bisaw qed jintużaw eh, mit-traffikanti ta' drogi u dan minn b'impunità. Mill-2008 xamlet l-Unjoni Ewropea neħħit id-delegazzjoni f'Gini Bisaw delegat il-missjoni li kienet hemmhekk kienet qiegħda tipprova taħdem flimkien mal-militar sabiex il-militar ikun iktar ċivili fl-approċċ tiegħu u tneħħija ta' din il-missjoni kien żball kbir. Issa seħ kolb ta' stat u dan se jkollu konsegwenzi fuq l-Unjoni Ewropea minħabba traffikar ta' drogi minn dan il-pajjiż. Jiena nixtieq najt kemtejn ta' tama għal poplu ta' bisaw u ma rridu riforma rridu bidla fil-pajjiż tagħhom rridu żvilupp ekonomiku wkoll. Grazzi. Grazzi, Sir Tabarash, Sir Tanjowski. President Sentejnilu, Rip Smolensk eh, fil-Russja, iġġarra fl-ajruplan li kellu fuq il-President tal-Polonja. L-autoritajiet tal-lola livell militari u eh, l-elit politiku għaddew sentejn u sissa il-karkassa ta' dan l-ajruplan għada fidejn ir-Russi li ma jridux jibatu jibatu l-ura il-Polonja u laqqas ma jridu jtuna l-ura il-kaxxa sewda. Dawn iż-żewġ elementi huma elementi ta' prova għall-inkjesta u bissa l-inkjesta eh, ma tistax tavvanza kif jista' jkun li aħna ma nifmux għalfejn seħ din il-katastrofi. Nispera li l-Unjoni Ewropea eh, tista' tinvolvi ruħa f'din l-inkjesta sabiex ikunu nistgħu nifmu aħjar x'ġara. Grazzi il-kollega Sannerski, il-kollega Beck. Grazzi, Sur President. et titan il-raffinerija ta' Titan Lai eh, naqset il-produzzjoni u t-letin ruħ da minħabba l-kwoti tal-Unjoni Ewropea li ma jistawx jixtru il-zokkol mux raffinat li għandhom bżon fl-Unjoni Ewropea ma l-Kommissjoni għandha seta li tbiddel il-regoli u tippermetti l tejtan lajl jixtru dak li għandhom bżon fis-suq dinji Jina ktibt il-Komissarju ċolos fil-14 ta' marzu biex jiltaqa ma' Tejtan Lajl u biex jajdu l il-problema. Sissa għadni marċevejċ tweġiba. Ma nistax nkomplu nitilfu dawn l-impiegi fil-waħda mid-żoni l-iktar foqra ta' Londra. Jina tlabt il kummissarju jiltaqa ma' Tejtan Lajl mal-arkam jista' jkun sabiex tinsab soluzzjoni. Danka kollegi Betten. Grazie, Sir Batten. Sur Senegal. Grazzi. Nappella l-President. Għal 69 jum issa l-attivisti ta' dritti tal-bniedem għal kowaja kien uh, għawaddej f-strajk tal-ġuħ f f'ħabs. Pala protesta kontra editorjat tal-re un detenzjoni u tortura illi kellu jaddi minna. X'inhu r-reat bażikament qed jiġġiela tal-demokrazija u għal ġittijiet tal-bniedem mhux bil-vjolenza ma bil-kliem u bil-protesti eh, eh, paċifiċi. U wara dan il-jiem ta' ġuħ issa kważi jgħat fuq l-adba tal-mewt u dan ma jistax jiseħ għaliex il-ġlida tiegħu titkun il-ġlida u wkoll. Għalhekk irridu nappellaw il-President biex minn President tal-Parlament jatti jatti hi eh, messaġġ ta' eh, lil-re tal-Bahrajn biex jeħles l-akoja għax kull jum huwa eh, essenzjali għax għadda jista' jkun tartu wisq. Grazzi, Sur Sonako, Sur Kelly. Grazzi, Grazzi tal-li tajtni din ċans li t-nitkellem fuq suġġett illi qed tidejja lili u ħafna rappreżentanti Irlandiżi u kollegi fil-prending Astin u l-Partit Soċjalist tijaw. ċittadin Irlandiż eh, ġi maqtul mill-għawit ta' polizija eh, xi tlet ilu jidher li Michael Dwar kien ma kellux armi fuq u imma sparawlu f'qalbu u f'daru l awtoritajiet u l-familji jridu jkunu jafu il għaliex dan ġara iżda minn kell fatt li għaddew tliet snin dawn l-awtoritajiet istabu mhux lesti li jagħmlu eh, starriċ miftuħ u trasparenti l-sitwazzjoni. Il-ġenituri tiegħu Martin u Karla u moħħtu kienet hawnhekk il-ġimma li għaddiet eh, biex u eh, eh, kien hemm smiħta ħafna mis sinjura Ashton ukoll li kienet qed tappoġġa illi ikun hemm dan is-sarriċ indipendenti li jinfetaħ U l fat li qed nagħtu 234 biljun l-awtoritajiet tal-Bolivja li qatluh fisser li dawn għandhom jagħtu importanza lil din kwistjoni biex il-familja tkun tista' tala il-kapitlu darba l Vielen Kelly. Es... Grazie, Sur Kelly. E, signora Costello. Grazie, Sur Presidente. Pala membru tal-Task Force ta' droga tal-Dublin, jina nkollu nirċifi rapporti ta' fastidju, ta' intimidazzjoni, u ta' minn dawk li jużaw id-drogi minħabba dejn ta' drogi, fna drabi minħabba montizar ta' flujes aħna nidejna servizzi ta' tadida fl-Irlanda li kien hemm servizz ta' konfidenzjalità fil-traffikar ta' droga u minn dak iż-żmien kien hemm 9000 eh, telefonata li wasal għal 2000 eh, rapport fil-unit ta' drogi tal-Irlanda. Nixtieq li l-Kommissjoni daħal eh, sistema illi għandha x'taqsam ma' dawn il-numri eh, numru ta' emerġenza pal huma emerġenza li huma ta' tfal imsawta u numru ta' emerġenza oħrajn. Naħseb li dan jkun servizz pubbliku importanti taħt il-pjantazzjoni ta' droga taħt il-pjan il-programm ta' dafni u inizjattivi simili biex inkunu nistgħu nitkellmu dwar din il-kwistjoni fuq livell Ewropew. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin. Grazzi, l-Sinjora Costello. Issa, l mistur Tremosa Barzal. Grazzi, il-bira kena eh, kapitlu iħor. L-IPF, e kumpanija ta' zejt, ġiet nazjonalizzat. Din se jagħmel il-gvern tal-Arġentina l-akbar msieħeb ta' f'dan il-ħaġa 50 fil-mija flok 57% li għanda bħalissa se jkollha 6% attak skonta l-istat ta' dritt li kunnem is sigurità u anki l-konfidenza għall-investituri barranin ma tant se tkun tajba. L-Arġentina tkun iktar qrib il-Venezuela u l kupa aktar mill l-Brazil. Għalhekk jiena nsaqsi lil dil-Kamra u ngħid lil anki lil-Kunsil biex jappoġġaw l-investimenti kollha u l-investimenti kollha fl biex jappoġġaw dan biex ikun hemm miżuri u mekkaniżmi biex niżguraw li dan ma jerġax iseħħ. Grazzi lill sur Tremosa Balsels, is-Sur Crisohelos. Nixtieq insemmi xi ftit mill-iżbalji li il-Greċja qed tagħmel bejn l-1974 u l-2011 nefqet ħafna flus fuq ħafna programmi ta' armamenti u bejn l-2001 u l-2011 gridet taqta l-ispejjeż Iżda xorta kienet waħda mill-pajjiżi li l-aktar li lefqat flus fuq l-armamenti wara ċina l-Korea tal fuq u pajjiżi bħal dawn fl-2011 aħna xorta. Wieħed mill-akbar pajjiżi li nixtru uh, armamenti Franċiżi u Ġermaniżi dawn huma xaġa li rdu nitalmu minnhom għax il-profetti li qed isiru minn dawn il- pajizi minn dan u zgur li l-gvern Grek għamel profit minn dan u l-Ministru tad-Difiża sa Grek ġie arrestat. Grazzi li sur Kriso Hellos. Sur Vlosovic. Il-mikrofonu għek joġbok li l-kellim. Dibattitu fuq negozjati ta' ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Armenja u l-Azerbajġan imma deputati dejjem huma eh, inkwetati wkoll fuq l-Iran medjament fil-laqa ta' Istanbul Jidher li ma kienx hemm rieda illi tiġi diskussa il-problema tal-programm nukleari tal-Iran. Irridu nagħmlu dak kollu li hu possibbli biex nevitaw li l-Iran eh, kompli jaħdem fuq l-uranju fl-istess ħin m'għandniex ninsew il russja unħallu għom jihdu kontrol fuq Republiċi eh, sovjetiċi tal-imodi. Vielen Dank, Herr Kollege Woschowitz. Herr Kollege Bratkowski ist leider nicht erschienen, deshalb... er Grazie. Mr. Sir Vatima. Grazie, Präsident. Jina rrit tinfakkar li din il-ġimgħa f'Washington ħafna esponenti tas soċjetà ċivili u ta' ħafna partiti politiċi u ta' madwar id-dinja se jiltaqgħu biex jitolbu lill president Obama qatt ta' ġustizzja li jagħti l-libertà lil ħames kubani li ġew arrestati fl-1998 fi Florida għax akkużati minn spjunaġġ u infiltrazzjoni fl-Istati Uniti. Minn arma dawn għat ma set instabu provi kontra tijom. ħafna dawn ġew kellhom jiservu sentenzi twal u l-on il-ġnus ma' u daqalu dan proċess nul għaliex ma' kienx hemm garanziji minimi tad-difiża u eh, obbliga l-gvern tal-Istati Uniti jagħtihom il-libertà. Amnesty International u koll kritikat l-Istati Uniti eh, għal kif trattaw dawn il-priġunieri. Issa dan il-Kubani ilhom fil-ħabs u dan kollu jħollu jorbot il-President il -President Barack Obama. Frau Kollegin Miranda. is Miranda. Grazzi, Sur President, li nipreserva l-biodiversità huwa waħda mill-affarijiet l-aktar importanti l-Unjoni Ewropea, iżda mhux dejjem taħdem daqshekk mod effikaċi. U f'Galizja narraw 16,000 ettari li nħarqu dis-sena u kien hemm ħafna nirien fil-foresta li kien hemm ħafna żoni ta' vallur ekoloġiku li inħarqu u U issa u fjammi et eh, u ukoll joħon u dawn il-foresti Ewropej hija xi ħaġa veru kera għalhekk jiena għawek ngħid l-Unjoni Ewropea biex jikolla politika preventiva minħabba dawn il-nirien fil-foresti biex in-nies inħallu għommem ma jkonux esodu ta' nies u nkunu nistgħu eh, nipproteġu dawn l-ekosistemi aħna rridu Eh, pajis aħdar favor l-ambjent biex kontaj pal ġenerazzjoni li ġejjin. Grazzi, Sinjura Miranda. Eh, Sur Majer maġġiex, għalek nad il-mikrofonu l-Sur Zanoni. Grazie, President nixtieq niġbet l-attenzjoni għal dak li għandu mnejn nisib f'qasir żmien f'waħda mill-isbaħ foresti Taljani dik ta' Kansilju li tinsab bejn il-Veneto u l-Friuli. Din hija żona ta' valur naturali oli ħafna tamil parti minn Natura 2000 propju f'din il forest ta' mħarsa mir-Repubblika Seronissima ta' Venezja għall-ewwel darba wara proibizzjoni li l-ammek għal mijiet ta' sena se tinfetaħ il-kaċċa tal-ċrif għalix se jinqatlu anki il-ċrif nisa illi huma tqal se jinqatlu kol dana bil-pretest ta' popolazzjoni eccessiva l-autoritajiet taljani għedin eh, jippermettu dan il-qtil l-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar prezenti u tara illi id-direttivi li ħarsu l-biodiversità ikunu mħarsa u li tieħu azzjoni lil dawk l-amministrazzjonijiet lokali li jiksruhom. Grazzi. Fin danka kollegi. Grazzi, kollegi. Grazzi, Sur Zanoni. Sassin Razzupa. Grazzi, Sur President. Is-sitwazzjoni soċjali ekonomika tan-nies tal-Portugal qed tmur mill-ħażin għall il kundizzjonijiet ukoll qed imorru lura u qed jilħu livelli veri mhux tajbin. U issa qed ikun il-Kummissjoni taħseb li l-Portugal qiegħda mhix fi triq tajba. Imma in-nies id-dejn qed jola u wissa anki il-qat jgħat 15%. 200.000 impig intilfu issa kwart tal-popolazzjoni kważi f'ira nistaw najdu. Il-level tal eċin u kollezzjon os il-konsum konna 7.3% il-vaganzi pubbliċi ma tanċanna u anke tifrizaw il-pagi u l-privatizzazzjoni ta' settur ta' saħħa u ta' servizzi soċjali oħra u l-fat li hemm tfal bħalissa li mhux qed ikollhom li kelb xejn fl-iskejjel. Dan huwa li għandna qudiemna. U l-aħħar kellima Sinjura Ireland l-autoritajiet tal-Kremlin qegħdin jenegozzaw akkuża ta' biċċa art f'nofs Pariġi li tiswa 20 miljun euro biex jibnu knisja ortodossa taħt il-tmexxija tal-Patriarka Siril li ma jistax jissodisfa ruħu bil-katedrali li hemm diġà f'Pariġi. Il-Russja diġa approvat il-program ta' bini ta' 200 knisja fa' xar snin. Jina naħseb il-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat huwa element ewlieni ta' kull demokrazija naħseb li huwa dmir tagħna li nħarsu ċittadini tagħna minn dak li jgħatu informazzjoni lill-aġenti tal-Kremlin. Rridu niddeċidu jekk aħna se nippermettu illi eh, Putin jibda eh, tawal drijaw u eh, jiddeċidi l-affarijiet fl-Ewropa u kol. Grazzi ħafna snjura ojela. Wasanna fit-tmim ta' seduta tal-lum. Il-Parlament jerġa' jiltaqa' għada 18 ta' April mid disa sa' satejn mit-tlieta sa'